mezzi jkunu sofistikati, il-miżuri hemm bżonn ukoll niġġieldu b'mod effiċenti kontra dawn il-prassi. U aħna mħasbin il-koll fuq dak li tiġru fuq il-frontieri pajjiżi mhuwiex għadu mhuwiex membru tal-ispazju Schengen it-tama li darwaqt ikun imma ovvjament nitkellmu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 Grazzi ħafna l-rapporter ta' xol siwi u ibes li kalla. Nemmen li s-sigurta hija l-iktar eh, punt importanti għall-Europa kollha kemmi. Sinjur, huwa importanti wkoll li permezz ta' l-użu tal-fado qed tinsaħħu il-Frontex. Aġenzija tant importanti illi għandha taħdem għal beneficju u għas-sigurtà tal-Ewropa kollha. Għanna ħafna esperjenzi koroħ eh, fir-rigward tal-sigurtà f'dan il-każ nista' ngħid li jekk kif mixin eh, fid-direzzjoni bħal Polonja, eh, l-Unjoni Ewropea qed tibni s-sigurtà. L-Polonja hija pajjiż sigur u l-Ewropa trid tkun kontinent sigur u dal-proġett qed isaħħaħ propju s-sigurtà Ewropea. Grazzi. Thank you. I now, I now invite... Grazzi san nistieden l-onorevoli Dalli biex titkellem eh, fissem il kommissjoni Kummissarju, għak joġbok. So thank you for... Grazzi ħafna onorevoli mezzola ta' dan ix-xogħol, grazzi lill membri onorevoli kollha ta' dan id-dibattitu. Bħalma semmejtilkom diġa qabel il-sistema online ta' dokumenti folots eh, se jżommu eh, l-sigurtà u jisaxħu l-kontrolli fil-frontieri esterni tagħna. l aħħar ftejn politiku fuq il-proposta tal-Kummissjoni ta' titjib sinifikanti għal funzjonament ta' din is-sistema u jkontribwixxi għal ġlieda kontra il-frodi tad-dokumenti u tal-identità bħalma diġa semma minn numru eh, ta' membri eh, servi ta' protezzjoni ta' data b'saħħita u salvagwardja tal-identità. U jina ħerqana għal vot pozittiv eh, fl-aħħar vot għada. Grazzi. Thank you. Grazzi. Ħafna. Issa naddu għal rapporter l-onorevoli Mezzola għall-aħħar diskors. Grazzi għal boħra sur President, grazzi Kummissarju eh, Dalli. Eh, segwejt b'attenzjoni l-interventi li saru u nirringrazzja lill appoġġ nista' ngħid unanimu f'din il-Kamra għal din il-liġi. Naħseb li huwa importanti li nisħu għal darb'oħra dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk fado hija sistema li ġiet maħluqa biex tagħti appoġġ lill membri tal-unjoni ewropea biex ikun hemm qsim ta' informazzjoni mingħajr dewmien ta' dokumenti ġenwini falsifikati jew addirittura mbagħbsa. l-użu ta' dokumenti falsifikati fiż-żona schengen żdied kif qalu l-kollegi tiegħi b'mod konsidervoli matul is-snin u speċjalment fl-aħħar snin u għalhekk huwa essenzjali li nieħdu azzjoni. il mod kif jiġu iffalsifikati qed jinbidel u għaldaqstant irridu nkunu dejjem pass qabel min għandu intenzjonijiet ħżiena u b'hekk inkunu nistgħu nassiguraw il protezzjoni aħjar tal-fruntieri esterni tal-unjoni ewropea inħarsu l moviment sħiħ tal-persuni li huwa prinċipju fundamentali li għandna niffaċilitaw il moviment tan nies bejn il fruntieri li jkunu qed iġorru fuqhom dokument ta' identità vjaġġar jew residenza valida. dan jgħin lill-awtoritajiet biex jidentifikaw dokumenti li huma ffalsifikati bogħodod li jeħtieġu u li ilhom jitolbu sabiex sempliċement ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom u dan kollu jkollu effett pożittiv li jiġu protetti d drittijiet tal persuni li l identità tagħhom tkun qed sfortunatament tiġi użata minn ċrieki kriminali naturalment mingħajr ma jkunu jafu li qed isir abbuż mill-identità tagħhom. biex nirrispondi wkoll għall intervent partikolari mill-kollegi tiegħi eh, l partiti il ħodor irnexxielna li nsibu l bilanċ bejn il-protezzjoni tad drittijiet fundamentali u s-sigurtà. dak li għamilna u ddiskutejna mhux il bidu u t tmiem fejn jidħlu l ġlieda kontra l kriminalità imma dak li qed nagħmlu huma elementi essenzjali meta jiġu magħquda ma' miżuri oħra. jiena sur president nagħlaq dan id-dibattitu billi nappella biex għada ningħaqdu f'din il kamra b'appoġġ u nivvotaw favur din il-liġi. grazzi. Grazzi ħafna, Signor Rapporteur, huwa u l-votazzjoni Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija dikjerazzjoni tal-Kunsillu tal-Kummissjoni u l-istat attwali tal-ġlida tal-UE kontra l-ħasil tal-flus fid-dawl tal-Luanda Leaks. Infakkarkom li huwa possibbli li titolbu għal keġdi għal brew kemm bil-użu ta' reġistrazzjoni standard u sistema elettronika. L-istruzzjoni huma disponibbli fit-dħul tal-emiċiklu għal mistoqsijiet tal-Blue Card permettu nfekkarkom li huma disponibbli biss wara il-diskorsi tal-gruppi politiċi. Issa d-dibattitu se jinfetaħ mill-Onorevoli Brignazzi se titkellem fissem il konsil Thank you. Grazzi ħafna, President, Aziz eh, Membri, grazie tal-istidintu lil Presidenza biex tikkontribwixxi f'dan dibattitu. Permettu ngħidilkom li l-Kunsill pal-Parlament u l-Kummissjoni ehm, qed tilqa' ehm, l-ġlieda kontra l-kriminalità. Għamilna eh, progress sostanzjali f'dan kollu il-pakket bankarju ta' marbut ma' l-qafas eh, marbut ma' liġi. Dawn regoli kollha reċenti jridu jiġu implementati u infurzati l-spekulazzjonijiet li tqajmu mill-Luanda Leaks u mal-armanti u taħsara jekk huma vera. Ma taħsara mhux biss lil pajjiż eh, konċernat li seta eh, ġimċaħħat dħul iżda wkoll għal eh, banek Ewropej li fejn rajna li ma segwewx il-regoli kollha. Jina nifhem li l-investigazzjonijiet relatati huma għaddejjin fostom fl-Angola u l-Portugal li jista' jridu eh, jimxu bir-rotta tagħhom. Il-Kummissjoni fl-Ulju li għadda talba tal-Kunsill review post-mortem tal-każijiet tal-ħasil tal-flus fil-Banek Ewropej. F'dak ir-rapport il-Kummissjoni identifikat problemi konkreti bis-supervizjoni u l-infurzar ta' kull eh, regola ta' infurzar eh, tal-liġi Ewropea. U dan mhux esklus li issa nistgħu naraw uħut mill-istess eh, kwistjonijiet ripetuti meta eh, niġu konfrontati. Però, eh, kif nħarsu l-qoddim, minkejja l-sfidi li għanna qoddimna, ehm, l-ottimizmu u xaqta dawl il-sim ta' responsabilità bej il-Parlament, il konsil u l komissjoni eh, miex il-qoddim u qed naraw li hemm eh, rrieda biex il-problema kbira ta' ħasil ta' flus tiġi indirizzata flimkien. Dan wassalni għal konklużjonijiet strateġiċi ta' li adotta l-Kunsill f'Diċembru li għadha f'dawk il-diskussjonijiet ehm, eh, ħarisna li mod ta' kif nistgħu nżidu l-armonizzazzjoni f'qasam tal-kontra l-ħasil tal-flus u nikkonsidraw kol possibiltajiet u l-vantaġġ u l-iżvantaġġ vantaġġi tal-ħolqien ta' entità supervizorja Ewropea L-ewwel net għandna l-pjantazzjoni ta' kontra ħasil tal-flus li għadu għaddej skont il-ftehim tal-Ecofin ta' Deċembru tal-ftehim ta' Deċembru tal-2018 li għadu qed josserva situazzjoni se jkompli josserva situazzjoni. Presidenza bdiet diskussjoni aktar wiesa fil-ġlida ta' kriminalità organizzata u aktar wiesa eh, biex tkun tista' tiġi indirizzata b'mod aktar effettiv. Eh, ninsabu fil- Ehm, sim it-toroq eh, biex nkun nistgħu nelbu il-problema tal-ħasil tal-flus u eh, nwaqfu l-finanzjar tat terrorizmu. Grazzi għal proposti eh, u nitlob il-Kummissjoni tieħu lezzjonijiet kollha li forsi stajna nitalmu mill-propju dan li rajna fil-Luanda Leaks. Grazzi. Grazzi ħafna u sanaddu għal l-onorevoli dalli li se tkellem fissem il-Kummissjoni. Kummissarju jek joġbo. Grazzi President, grazzi Prim Ministru, membri onorevoli. Il-Kummissjoni tirkonoxxi l-importanza ta' dan id-dibattitu. U tilqa l-opportunità biex niċċaraw l-approċ tal-Kummissjoni foston f'dawk li ġew eh, fid-dawl tal-Luanda Leaks aħna b'mod konsistenti sħaqna li infurzar eh, ta' regoli eh, kontra ħasil ta' flus ma' neċessarju u supervizjoni aktar b'saħħitha hija essenzjali biex nżidu reżiljenza ta' sistemi finanzjarji tagħna li l-in mill-istabilità rridu nassiguraw ruħna eh, li l-sistema finanzjara tagħna hija waħda integrata eh, mhijiex problema ta' pajjiż wieħed waħdu. L-Unjoni Ewropea rrid ikollha zero tolleranza għal flus mhux notfa. Aħna lesti li nużaw l-odda kollha dispożizzjoni tagħna u nużawhom bisħieħ. Aħna lesti li nsaħħuhom mhux se neżitaw biex nipproponu bidliet għal l-istruttura eh, politika u, l-odda li għanna biex nelbu terrorizmu bħal fostom eh, l-evazjoni tat taxxa u l-ħasil tal-flus. Wara r-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u l-konklużjoni tal-Ekofin ta' Diċembru li għadda, il-Kummissjoni se tadotta pjantazzjoni ġdid fuq il-kontra l-ħasil tal-flus li eh, għandu lan li tejjeb l-infurzar tar-regoli. Sar ħafna xogħol f'dawn l-aħħar snin il-ħames direttiva kontra ħasil ta' flus li ġi trasposta minn l-Istati membri sal-10 ta' jannar permetti aktar skrutinju ta' informazzjoni eh, fuq il-min eh, u assis tal mill soċjetà ċivili u mill-NGOs biex ikun hemm aktar fiduċja fl-integrità ta' tranzazzjonijiet kummerċjali u tas-sistema finanzjarja. Il-qafas legali li bħalissa għaddej rrit jassigura bilanċ adegwat bejn il-bżon li nassiguraw il-protezzjoni tal privatezza u data personali u l-bżon ta' aktar trasparenza fil-attivitajiet finanzjarju ekonomiċi. Billi noħol u registers accessibli għal eh, informazzjoni ta' sidin l-Unjoni kizbet standard mm, l-ola standard fid-dinja f'dan rigward. Sfortunatament, l-istati membri kollha għadhom ma implementawx din il-ħames direttiva kontra ħasil tal-flus. U l-Kommissjoni bdiet eh, il-proċedur ta' ksur ta' liġi kontra tmin pajjiżi eh, li m'għandhom l-ebda forma ta' eh, rida ta' traspożizzjoni. Però il-problema vera tagħna mhijiex in-nuqqas ta' regoli hija l-infurzar ta' dawk ir-regoli li ssir fuq livell nazzjonali u mhuwiex ugwali bejn pajjiż u ieħor. Il-bidliet leġislativ riċenti għal mandat tal-autoritajiet supervizori Ewropej jgħatu eh, il-seta biex eh, il l-entitajiet l-autoritajiet bankari jkunu jistgħu jissegu, josservaw u jinvestigaw eh, s-settur finanzjaru. Dan is-saħħa s-settur finanzjaru per l komissjoni tara fil-li irrit isir aktar. Hemm bżonn li nindirizzaw eh, eh, djufijiet strutturali li huma marbuta mal-frammentazzjoni strutturali bejn l-Istati membri. U għawnek il-valur mizjut Ewropew. Il-Kummissjoni trid taħdem lejn il-ħolqien ta' politika kontra ħasil ta' flus unika, komuni eh, u tintroduċi eh, titjib neċessarju fija. Hemm l-iskop ta' armonizzazzjoni tal-liġijiet eh, prezenti biex naħdmu mal-awtoritajiet biex ifittxu u jagħmlu res u il-kriminali u il-rati. A bazi ta' regolamenti eh, u mux fuq id-direttivi eh, eh, għandu jkun l-iskop tagħna. Rridu naraw l-implementazzjoni ta' daw regoli tiġi ġustifikata. Din tapplika kemm fir-rigward ta' supervizjoni kif ukoll fil-koordinazzjoni tal-FIAUs entità supervizjora, supervizorja għal FIU eh, hija neċessarja iżda l ħol inta struttura m'għandix tkun il-mira tagħna fiha nifisa. L-entità ijiex waħda ġdida jew li nkomplu nibnu fuq waħda eżistenti, irrid ikolla skop ċar, ċarissimu, e, setat u importanti ħafna governanza u tmexxija effettiva. Nafu li nistgħu noqogħdu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew biex nresqu eh, arkitettura ta' infurzar ta' fuq il-ħasil ta' flus aktar ambizjuż aktar b'saħħitha u dik hija l-ambizzjoni tagħna. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Mela issa ngħaddu għal diskorsi tal-gruppi politiċi u għal Pepe għandna l-onorevoli Ferber għal żewġ minuti. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Grazzi. Ħafna President. Grazzi tal semmejt il-drittijiet tal-ġenero u koll. Għal darboħra, rajna li minkejja eh, ħames direttivi tal-FIU xorta għanna nuqqasijiet fil-ħasil tal-flus. Irridu nistaqsu li nfusna li dan jibqa l-kas. Ovvjament, din hija problema kbira. Waħda minnhom hija l-implementazzjoni effiċjenti bħalma tinti kummissarju, naqbel miegħek l-implementazzjoni tal-ħames direttiva eh, kienet fl-10 ta' jannar u sa' dak iż-żmien ħames pajjiżi minn 27 stat membru implementaw bisħieħ eh, implementaw din id-direttiva bisħieħ. Eh, Sur President, u mill pajjiżi tiegħek u għed minn dawk il-15 li għadhom ma implementawx din bisħieħ u ma informawx il-Kummissarju dwar l-implementazzjoni. Jiena kuntent illi inti ftaħt il-proċeduri ta' ksur ta' liġi kontra dawn il pajjiżi Jekk dan huwa l-mod, fil-prattika ta' kif eh, l-istati membri jiġġieldu kontra ħasil tal-flus, naħseb li r-rezoluzzjonijiet kuluriti tagħna kollha mill-Ministri tal-Finanzi huma sempliċement Ehm, servizz eh, ta' zbuħija. Eh, jekk aħna ma rridux b'mod attiv illi nindirizzaw il-proċedura ta' ħasil tal-flus, irridu nistaqsu li nafusna kif eh, din il-problema tista' tiġi indirizzata sew fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna tal-ismajtu l-konklużjoni tiegħi. Aħna qed nitkellmu għaw dwar l-integrità ta' sistema ekonomika Ewropea u s-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Lalix issa għanna lepo fejn fejn eh, din tista' tieħu l-proċeduri neċessarji u nittamel hawnhekk ikun l-kooperazzjoni tim l-istati membri. L-awtoritajiet ta' eh, ġudizzjarji rridu jkollna eh, l-għajnuna wkoll għaliex hekk nistennew li l-aħħar stat membru biex jidħol daħħal daw l-affarijiet jitrasponi daw l-affarijiet mhuwiex il-mod il-tajjeb. Issa ngħaddu għal sendi l-onorevoli l Loma għal minuta. Puheenjohtaja, Grazzi ħafna, President. Għal darboħra, il-ġurnalisti indipendenti eh, illi fetħulna jnejna fuq din is-sitwazzjoni u rewna kif eh, verament eh, jimxu l-flus. U xokkanti huwa dak fejn terz mill-ċittadini jiexu binqas minn żewġ eh, dollaru kull ġurnata. Miljoni ta' nies ħarbu minn dal-pajis u ħafna konsulenti Ewropej, ħafna avukati qed jappoġġjaw din il-ħidma. Fostom ukoll uħut illi huma mill-amministrazzjoni tagħna li kienu preżenti fiha. Għandna bżonn bidla kbira. Dawn id-direttivi verament mhumiex eh, biżejjed, għandna bżonn E, l-istat ta' dritt u id-dinja finanzjarja l-banek stesset jitolbuna għalija, allura rridu ntejbu e, l-monitoraġġ ta' fuq livell Ewropew. Grazzi għal e, rinju l-Onorevoli Strogarju għal żewġ minuti. Your microphone is not on. Il-mikrofonu għal-kellim. Thank you, I will. Grazzi, se nitkellem bil-rumen tejt il il kellim mod u komplet għad-direttivi eh, kollha eh, f'dak li għandu xaqsa ma riċiklaċ ta' ħasil ta' flus. Eh, Il-Kummissjoni bdiet maniera ta' ksur partikolarment ukoll l-Rumanija, mhux biss għamlet espożizzjoni tad direttiva, imma Laqqas ir-raba waħda li għalijak il-iskadenza tagħha kienet qabel di. E allura huwa ċar li rridu nagħmlu ferm iżjed. Imma aħna għan nistgħu nagħmlu iżjed, għandna bżonn regolamenti iżjed siguri kontra l-ħasil ta' flus u huwa indispensabbli assolutament id-direttivi mhumiex b'saħħithom biżżejjed iridu niblu l-struttura mbagħad iridu nifhmu min qed jibbenefika effettivament it-trasparenza f'dal każ hija eżerċizzju indispensabbli. Mbagħad jridu nikkonsidraw ukoll li dis-sitwazzjoni toħloq vulnerabbiltajiet għal ċerti stati membri. Waħda mill-ikbar hija dik dik ta' konsulenti Ewropej li jaħdmu wkoll għall-Unjoni Ewropea imma jagħmlu konsulenza għal familjari ta' dittaturi ta' stati ta' membri ta' pajjiżi terzi biex ikun hemm isir ħasil ta' flus. Din is-sitwazzjoni mhix aċċettabbli, għandna bżonn leġiżlazzjoni differenti minn dik li għandna waħda iktar b'saħħitha orizzontali u diġà ddiskutejna fuq dan fl-aħħar kwistjoni Iddu nifmu li dawn il-ġurnalisti li investigaw u rew għal darboħra permezz ta' daw il-leaks illi x-xogħol huwa importanti ħafna biex jikxfu l-affarijiet e, e, ta' korruzzjoni, etc. U allura e, il-protezzjoni ta' ġurnalisti hija assolutament essenzjali għajnina kol. Grazie ħafna. On behalf of the group of the Green. Issa fissem il-grupp tal-Hodor Free Alliance, is-sur Gigold għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Meta qed nisma' dan id-debattitu pubbliku wara l-iżvelar tal-Luanda Leaks jiena nħossni skomdu ħafna għax isna qegħdin qegħdin ma ngħidu xejn qisu noħduha ħaġa awtomatika meta jkun hemm dawn il-leaks. U isom iċ-ċittadini jaħsbu li l-politiċi m'għandhomx is-seta, m'għandhomx poter billi levitar tat-taxxa hija industrija qiesha vera u proprja u għalhekk għandna bżonn inkomplu illi niġġieldu kontra l-inġustizzja. Irrispettivament kemm min hu kontrina għandu seta. U dan qed naraw anke fil-Luanda Leaks qed inħarsu lejn il-Portugal, il-Football Leaks ta' sena ilu. Il-Portugal kien fiċ-ċentru ta' skandlu u xċara whistleblower eh, Ruid Pinto jinsab il-ħabs u l il kriminali stess meta jitressqu l-qorti blaqas biss ikunu jistgħu eh, jispiċċaw fil-ħabs u għalhekk anki l-Portugal ta' ħafna minn dawn il-Golden Visas u wkoll sar isu tax haven u dan ovvjament kontra d tal-bidmu aħna bħala komunità bażi tal-istat ta' ma nistgħux nċettaw ħaġa bħal din il-Komissjoni hemm bżonn tiżgura illi l-liġi Ewropea tiġi rispettata kullum kien u fil-komunità kollha ma nistgħux nistennew. Il-Kummissjoni ħarset però mhux minn fuq il-qudiem dawn l-iskandi fil-Portugal u daw in-nies illi ma jitresqux il-qorti għandna problema ta' stat ta' dritt fil-Portugal u l-Kummissjoni għandha bżonn ikollha approċċ immirat proċeduri ta' ksur u ovvjament għandna direttiva fuq l-audit ukoll u l-awdituri ma jistawx ikunu mħaltin f'affarijiet bħal Luanda Leaks. Għandna bżonn inkomplu nimmonitoraw is-sitwazzjoni fissem l-ICR is-Sinjura Kempa għal minuta. Grazie ħafna sur President liġi vera eh, fejn hemm pieni ħorox eh, jistgħu iwaqfu kriminalità internazzjonali u fl-aħħar snin permettu li nuża eżempju tal-Polonja eh, ta' introduzzjoni ta' tali regoli. Fl-aħħar snin taħt l-Avukat Ġenerali l-Polonja Eh, attakkat propju l-problema tal-ħasil tal-flus u grazzi għal konfiski u grazzi għal eh, tisħieħ tas sistema f'żmien qasir madwar 4 biljun zlot jiġifieri madwar eh, biljun euro ġew maqbuda u dan grazzi għal Ministru tal-Finanzi illi daħħal odda propju biex tinelep il-problema tal-ħasil tal-flus. Ehm, grazzi għal ħedma tal-banek u tal-limitazzjoni tal-entitajiet li rridux ikkoberaw u grazzi għal autoritajiet li kienu qed jaħdmu malajr kemm jista' jkun huma l-elementi li huma kruċjali fil-ġlida kontra il-kriminalità u l-ħasil tal-flus. U l-użu ta' eh, din il-tip eh, ta' għodda għandna l-ħames direttiva li hija importanti li s-saħħaħ il-kooperazzjoni fil-ġlida kontra l-ar forma ta' kriminalità. Grazzi. On behalf of the group of the... Fissem il-gwe issur Gushmaw minuta u nofs. Hafna ħafna, Sur President. Il-Luanda Leaks zvelaw ħafna responsabilità fuq livell nazzjonali fil-Portugal, pereżempju l-elit politiku ma kellix problemi biex ehm, tikkopera ma De Santos u l-kumpaniji li kellha ġurisdizzjoni toħra bħal eh, Malta u koll ħadmu mod attiv ma dan il ċiklu ta' ħasil tal-flus. Hemm ukoll ir responsabilità tal-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk hemm ġurisdizzjonijiet nazzjonali illi qed jiffaċilitaw qed jgħinu l-evażjoni ta' taxxa ħasil tal-flus, eċċetera, allura l-membri tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea kollha kemm għandhom bżonn iwafqu l-affarijiet milli jsiru. U hemm ir riskju li jkun hemm iktar skandli bħal dawn mingħajr konsegwenzi għan-nies li qed jgħinu dan il-ħassil tal-flus fuq livell tal-istat jew il- persuni ta' konsulenza illi ximdaqqiet ukoll għandhom kontratti mal istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huma wkoll involuti f'dawn l-operazzjonijiet u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li dawn in-nies jifaċċaw konsegwenza fl aħħar mill-aħħar l-unika persuna li tiġi kastigata hija Pinto, Rui Pinto illi huwa l whistleblower U l-unika ehm, lezzjoni illi tista' titgħallem tista' huwa il-konsekwenza għan-nies li huma tassew innoċenti. Issa nagħlqu l-lista għall gruppi politiċi għandna s-Sinjura Pereira għal minut. Grazie ħafna, President. Eżis, kollegi il-ħasil tal-flus reat b'ħafna faċċati inħi l-fortuna, l-investiment, jippermetti lill kumpanniji biex ikunu imniġsin, jekk rridu ngħidu hekk u l-ekonomija dbati. Imma il flus taħslu kemm taħslu, dejjem kriminali jibqa' fl-oriġni tiegħu u għalhekk hija iktar problemi ta' mhux tant ta' supervizjoni jew finanzi ma' ukoll problema ta' rittijiet tal-bniedem u ta' stat tad dritt għandna bżonn tweġibiet, reazzjonijiet, hemm proċeduri ta' ksur stati membri illi ta' trasposizzjoni tal-ħames direttiva fuq ħassib tal-flus ta' xira. Hemm bżonn ta' iktar xogħol u biex is-27 stat membri kif qalet il-Kummissjoni hemm bżonn jitrattaw l-affarijiet mod responsabbli. Minħabba dawn id-diskrepanzi il-bib dejjem jkun imbexxa biex xaffariet bħal dawn jidħlu ġewwa u għalhekk għandna bżonn nirrispondu b'mod iktar deċissiv. Dawn id-direttiva għandna bżonn nibidluhom isiru regolamenti, għandna bżonn iktar superviżjoni Ewropea li s-sibi wkoll hemm bżonn tinvolvi ruha. jekk ovvjament il-ġurisdizzjonijiet tradizzjonali mhumiex qed jaqdu dmirhom. Issa Sinjura Kiniċi għal minuta grazzi ħafna President l-rivelazzjonijiet ta' Luanda Leaks illi jinvolvu operaturi ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea tikkonferma illi għandna bżonn dejjem inkomplu bħala priorità ikonna il-ġida kontra ħasil tal-flus u din hija waħda mill-mezzi fejn il-konġegazzjonijiet kriminali eh, poġġu l-eru territorju tagħna u ovvjament iċaħdu l-libertà ta' kompetitività u l-ħasil tal-flus wieħed mill-ejjun tal-finanzjament ta' terrorizmu għalhekk huwa neċessarju li nsaħħu liġi Ewropea kontra l-ħasil tal-flus u narmonizzaw leġiżlazzjonijiet nazzjonali huwa neċessarju li nimmonitoraw id-direttivi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus anki dik penali għandna bżonn nagħtu lill ġurisdizzjoni investigattiva aċċess sħiħ tal-informazzjoni tal-FIUs biex hekk ikollhom kontroll effiċjenti wkoll anki fuq livell amministrattiv u speċjalizzazzjoni bħalma jiġri wkoll fl-Italja bil-Gwardja tal-Finanzi u dan ukoll biex nirkupraw ir-rikavat ta' dawn ir-reati illi nafu jiġi biss għal wieħed fil-mija. Grazzi. Grazzi onorevoli. Grazzi onorevoli Kinnici, grazzi Aziza Katarina issa l-Onorevoli Guerrero għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Il-Luanda Leaks u dawn l-iskandli juru kemm is-sistema finanzjarju ekonomika fl-Ewropa qed twassal għal mowġ ta' korruzzjoni, ħasil tal-flus, etc. huwa importanti illi l fallimenti tas sistema fil-Portugal nieħdu nota tiegħu. Aħna rajna kif iċ-ċittadini qegħdin jitilfu Eh, kien hemm ħolqien ta' 273 postijiet ta' xogħol biss ġodda mħabba l-awsterità dawn l-aħħar snin u l falliment fil-ġlieda eh, waslet ta' reperkussjoni fl-istati membri kollha. Imma l-Luanda Leaks ukoll juru l-importanza tal ħarsien tal-whistleblowers biex l-investigazzjoni tkun waħda tajba d direttiva tal-2019 bżonn tiġi implementat mod adegwat anke fil-Portugal biex hekk il-ġurnalisti investigattivi jkollhom il-possibilitajiet kollha biex jaqdu dmirhom mingħajr xkiel. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President, issa l-Onorevoli Ferreira għal minuta. Grazzi, President. Mela skandli bħal Lux Leaks u oħrajn uraw kemm il-mod tal-kapital jista' jkun ikun mċaqlaq biex hekk u l teams jistgħu jikkooperaw eh, mal-kumpaniji multinazzjonali u għalhekk rajna li l leġiżlazzjoni kontra l ħasil tal-flus qed tiġi injorata. Xejn issu ma jinbidel. L-awtoritajiet f'dawk l msejħin pajjiżi li tiżviluppaw qed jalqu għajnejhom mhux qed jaqdu dmirhom kif suppost u m'hemmx mezz kif wieħed jista' jiġġustifika ipokrezija bħal din. U niżguraw illi issa qed jaraw biss il-xoqqat neokolonjali tal-Unjoni Ewropea bħala ħaġa evidenti. Din it-tip ta' kwistjoni illi isna lanqas biss interessat insolvuha it-tax havens eżistu fl-Unjoni Ewropea juru li dak li qed ngħid huwa l-verità. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Radev għal minuta. Jekk jogħġbok. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Grazzi ħafna, President Sinjuri. Fuq livell Ewropew għandna regoli stretti tal-erba u tal-ħames direttivi ta' kontra terrorizmu ħasil tal-flus trasposizzjoni kienet għal nar ta' din is-sena imma li Leaks Europe ċar dawn ir-regoli ma ġewx implementati bi sħiħ mill-istati membri kollha mill-banek huwa ta' tħassib illi għandna settur regolamentat għandna l-istrumenti neċessarji biex nidentifikaw kull attività ta' ħasil ta' flus imma mbagħad l-isforzi spiċċaw fix-xejn mhux biss sem teddit estern mal ħasil tal-flus jiġri wkoll fl-Unjoni Ewropea stess u b'dan il-mod il-suq eh, Ewropew eh, jista' wkoll isir vittma ta' terroristi Il-Wanda Leaks huwa eżempju emblematiku ta' nuqqas ta' implementazzjoni tal leġislazzjoni komunitarja, anki checks tal-identità il l-klijenti ma jirrapportawx forsi transazzjonijiet eh, suspettużi u għalhekk l-iktar ħaġa importanti għalija hija li nżommu mar-regoli, l-implementazzjoni u l-kontroll. Dawn huma l-affarijiet l-iktar importanti, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Markex għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi, President. Dan id-dibattitu huwa f'waqtu immorru lura għal dawn il-prassi għas-soċjetà għax parti rilevanti tar risorsi tagħna u mal dan l-iskop. U għalhekk eh, huwa importanti għandna dawn il-strumenti ehm, li jsiru iktar strofistikati għanna bżonn nirrikonoxxu illi ma kinux biżżejjed u mill-awtorità għalhekk għandna bżonn ta' superviżjoni u fuq id definizzjoni ta' prassi legali għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni bejn l-awtorità tal-Istati membri bżonn nikkonsidraw rwol għall-awtoritajiet u għalhekk għandna bżonn ta' konformità fl-istituzzjonijiet anki permezz tal-infurzar ta' awtoritajiet pubbliċi. Biex nagħmlu hekk għandna bżonn ukoll nagħmlu da kollu nikkonsidraw il-possibilità illi ntejbu r il regolamentazzjoni u għandna bżonn illi n-nies jkunu eh, jistgħu jkollhom fiduċja fl-awtoritajiet pubbliċi u għalhekk nkomplu naħdmu u niġġieldu kollega Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Kaza jekk jogħġbok eżis kestu. Eh, il-ħasil tal-flus jibqa delitt diffiċli biex jiġi skopert u aktar diffiċli biex min jaħsel il-flus jitressaq il-qorti. Ġurisdizzjonijiet sigriti jagħmlu minn kollox biex jiffaċilitaw l-attività kriminali informazzjoni kruċjali għal prosekuzzjonijiet mhux qed tingħadda lil min jinvestiga u dan kollu qed iwassal biex il-kriminali jgawdu minn immunità. naturalment il ġurnalista ewropea daphne caruana galizia nqatlet biex ma tibqax tikxef il korruzzjoni u l-ħasil ta' flus l istess korruzzjoni u ħasil ta' flus li saru minn kumpanija rreġistrata f'dubai u minkejja dan kollu l emirati arab magħquda jibqgħu jinsistu li ma jgħaddux informazzjoni importanti li jfisser illi ġustizzja ma tistax isseħħ. għandu jkollna qafas postu biex dan it tip ta' informazzjoni tkun tista' tingħadda kif suppost anke bejn l fius fl ewropa irridu nkunu b'saħħitna biex nassiguraw li pajjiżi terzi jikkooperaw mal-investigazzjonijiet ewropej dwar il ħasil ta' flus u fl-aħħar mill-aħħar irid ikun hemm konsegwenzi għal ġurisdizzjonijiet illi ma jikkooperawx. ma nistgħux ikollna din is-sitwazzjoni u nħallu għaddejja kif inhi. grazzi ħafna. Grazie ħafna, grazie mille caro collega e adesso la parola all'onorevole Tang per un minuto. Prego. Grazie ħafna all'onorevoli Tang al minuto. għanna kumpaniji illi ma jħallsux dak illi suppost għandhom jħallsu. Ħafna jgħidu li dinja korruzzjoni. Imma aħna naraw biss flus li nistgħu nonfqu u fil-fatt hija nefqet hawnhekk 50 miljun euro ta' superjot kien hawnhekk u għandek 30 miljun oħra li għedin f'Londra. il vittmi huma dawk li selfu għaw tawa flus Għandek banek kullimkien anka trasferimenti minħata Amsterdam. Dak inkollu bxejn. Is-sors tal-Wanda Leaks u Leaks oħra diġà il-ħabs għal sena sħiħa. Dan huwa whistleblower ieħor. Maħqux bħala whistleblower, maħqux protezzjoni, dawn huma mistoqsijiet speċifiċi lill-Kummissjoni Ewropea. Irridu niġestixxu l-problema u narfu illi dil problema jatana wkoll u nipproteġu dawk illi esponew dawk daw ir-reati ejja nissiltu u niġġieldu kontra l-ħażil ta' flus fuq kull livell. Grazzi ħafna. Fna, eżis kollegi, u issa l-kelma l-onorevoli Karas. Grazzi ħafna Viċi President, Sinjuri.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 di kwistjoni tal-kredibilità tal-istati għabbażi tal-istat ta' dritt. Hija kwistjoni ta' demokraziji. Nibqgħu naraw kontradizzjoni l-impenn li sar mill-istati membri u l-implementazzjoni ta' dawk l impenni għandna sitwazzjoni fejn id-direttiva li qed nitkellmu fuqha għadha ma ġietx implementata ir-raba waħda u il-ħames ma tispoġġi implementata f'jannar li għadda. Għandna ħafna vejkum, għandna il-loopholes, aspetti vojta <clears throat> biex nimmonitorjaw ukoll il-money laundering, il-ħasil ta' flus. Grazzi ħafna. U issa l-kelma. Is-sur Belka minuta Grazzi, President. Wara LuxLeaks, wara l-Wanda Leaks, eh, erġajna sibna ruħna fl-istess pozizjoni. Wara l-affarijiet li marru kontra Dos Santos, eh, xorta waħda daw l-affarijiet baqaw fuq dal-plat Ewropew. L-ewwel, jekk Dubai tinstema tissemma bħala pajjiż ta' destinazzjoni, għaliex l-UAE mhumiex fuq il-blacklist tagħha tagħna l-Unjoni Ewropea bħala wieħed mill-ġurisdizzjonijiet. Nitlob il-Kummissjoni biex jitlu fuq dil-kwistjoni biex naraw tistax tiddaħħal fil-lista. It-tieni, Bank Portugiż u service providers finanzjarji Maltin għandhom ċerti konnessjonijiet fejn huma il-loopholes fil-ġlieda tagħna kontra ħasil ta' flus. il-pjantazzjoni ta' dis-sena u files ta' leġislattivi fuq it-taxxi jridu indirizzaw daw il-punti waqt li nagħmlu sew u nikkritikaw dak li qed jiġri fl-Afrika rridu nsaqsu nafusna għaliex fl-Unjoni Ewropea qed nagħmlu qed niffaċilitaw azzjonijiet bħal dawn. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħafna kollega issa ngħaddu għal KHDI. Għandi ħamsa, ħames tal-biet u nista' nitlobhom jitkellmu kollha. L-ewwel on onorevoli Pejta Kanen kjoġbok. Il-koll nafu li l-ikbar ħtija ta' direttiva tal-ħasil ta' flus qiegħda fuq l-Istati membri għal implementazzjoni f'Iran, nuqqas ta' seta' fl-Ewropa, superviżjoni baxxa, u nuqqas ta' kooperazzjoni bejn istituzzjoni finanzjarji bejn l-FIUs, l-ambitu f'ir ta' setat, eccetera, tista' semmi li trid. Aħna nafu li s-sistema mhix qed taħdem għax apposta minn ma taħdimx u din ir-raġuni għal darboħra niftakru kemm maħniex effettivi u nittama li il-Kummissjoni tikkunsidra serjes b'mod serju illi d direttiva tal-ħasil ta' flus issir regolament u żżid mod sostanzjali t trasparenza tal-benefiċjarji kollha u reġistri kollha u jżidu s-superviżjoni prudenzjali u biex is-sistema tkun f'pożizzjoni li taħdem. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa kenma għall-Onorevoli Lopez Aguilar. Hello, Presidente. Grazzi, President, Komissarju, dalli merħba dan id-debattitu kontra l-ħasil tal-flus li mhux l-ewwel wieħed għandu storja twila għax il-Luanda Leaks jew il-Lux Leaks jew il-Panama Leaks. Ovvjament nafu illi jiena kont membru wkoll tal kumitat li għamel investigazzjoni. U għaldaqstant aħna diġà morna mill-raba għal ħames direttiva fuq il-ħassil tal-fut li saħħaħ it trasparenza u l-identifikazzjoni tal-persuni li għandhom dawn il-kontijiet. Għax jekk le naraw illi l il każijiet ta' korruzzjoni u oħrajn dejjem imorru għal u Luanda Leaks qegħdin naraw il-bint eh, il-president l-Angola li hija involuta imma anki mbagħad naraw il-liġi tal-whistleblowers għax hemm ovvjament dawk is membri li ma mhulux trasposizzjoni pal Portugal u għalhekk minflok il-whistleblowers spiċċa il-ħabs fejn suppost hemm id-delinkwenti u l kriminali Grazie, President. Muchísimas gracias, grazie mille. Ħafna dilek naddu għal membru parlamentari Ewropew ieħor, is-Sur Vrezinski Kjoġbok, għal minuta taħt KGDI. Grazie, ħafna, President. Diġant għal ħafna unek, għal darboħra qed nidibattu xi ħaġa eh, illi għal darboħra Naħsbu jekk il-kwistjoni tal-ħasil tal-flus ix responsabilta li taqa biss fuq il pajizi ta' tile dinja l-Afrika biss jew il-tax havens nafu li eh, dawn in-nies li għandhom daw il-flus jonfquhom hawnhekk fl-Ewropa stess u l-kriminali dejjem jinsabu pass eqreb pass il qoddim mill-awtoritajiet eh, li qed jiġġieldu kontra eh, din dan il-fenomenu. L-ebda pajjiż mhux se jkun jista' jindirizza il-problema jekk mhux se jkun hemm koordinazzjoni sieħa bejnietna. Għanna bżonn ta' entità waħda li tkun tista' teleb din il-problema. Jina nista' ngħidilkom mill-esperjenza tiegħi stess bħala ministru, ex-ministru eh, tal-finanzi fil-gvern Pollak illi eh, suċċess tal-awtoritajiet illi jiena kont qed niġġestjona eh, illi l-affarijiet ħarġu biss grazzi għal kooperazzjoni mal-Europol, mal-Interpol biex inkunu pass seqreb mill-pass aktar l mill-kriminali. Grazzi. La parola għal. Sefna kellimni mis ta' tkeġdijaj. Is-sururi kan minuta kjoġbok. Grazzi ħafna. Dwar dan is-suġġett eh, kien hemm iktar eh, eh, pressjoni wkoll fl-Istati membri fosthom il-kazinos u fl-Istati membri imma temm riskju ħafna il għaliex dan aħna da ħafna drabi l-operazzjoni tkun fuq livell mondjali u diffiċli li tikkontrollaha. Allura mistoqsija tiegħi huwa jekk hemm xi pjanijiet biex niġġieldu kontra dat tip ta' ħasil ta' flus, dat tip ta' kriminalità. Grazzi. Grazzi. U issa in estremi sanna talba wkoll għall kelma l-Onorevoli Manders. Kjoġbok. Onorevoli. President kull ma jmur dejjem iżdied il-ħassil ta' flus eh, qed involvi banek kbar fl-Ewropa u dawa għandhom ikun hemm sentenzi ta' eh, eh, ħabs u mhux kwistjoni illi aħna nqogħdu intuhom iżjed flus. Daqshekk m'għandix iktar x'ngħid. Mela, grazzi ħafna dakin l-aħħar kellim taħt dan il-keċ li għal dan id-dibattitu issa bħala tweġiba nistieden anzi le jgħid il-President, skużawni. Hemm talba mis-Sur Polċek għal minutak jogħġbok. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um... Grazzi Chair. Grazie, ħafna Chair. Dak li rajna huwa attività internazzjonali kriminali u fl-istess ħin qegħdin naraw kif kemm huma kemm aħna f'qar meta niġu biex naħdmu kontra tagħha, aħna rridu nipproteġu l-ġurnalisti u l-whistleblowers li kixfuha il ħaġa rajna problemi kbar hawnhekk li għandhom il-whistleblowers fuq livell internazzjonali u jiena nsiba xokkanti dil ħaġa sakemm eh, strutturi bankarji m'għamlux pubbliku din l-attività illegali u li l flus marru l-Angola għandna ħames direttivi differenti u verament għandna bżonn naħdmu flimkien u aħjar rridu nagħtu lill awtoritajiet tagħna iżjed mezzi u għandna bżonn nassiguraw li nistgħu niffaċċjaw dawn il-problemi u mhux nagħmlu bħal passat. Grazzi ħafna, Onorevoli Polċek, u issa issa iva li għalaqna d-dibattitu mela nati il-kelma il lis sinjura Helena Dalli fissem il-Kummissarju. Grazzi President, onorevoli membri fissem il-Kummissjoni nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li ħadu l-ħin u żmien biex jiddiskutu dan is-suġġett importanti u l-impenn tagħhom biex aħna lkoll nimpenjaw ruħna biex nagħtu iżjed għodot biex nissiltu kontra il-frodi il-ħasil ta' flus identifikajna l-mod kif aħna għandna nimxu biex insaħħu l-integrità finanzjarja Ewropea biex tkun protetta iżjed b'mod effettivament. U għandna determinaw, għanna determinazzjoni biex naħdmu mal l-imsieba kollha interess internazzjonali u huwa kritiku li aħna nagħtu l-isforzi tagħna kollha biex nassiguraw illi illi x-xogħol tagħna f'dan ir-rigward ikun b'mod korrett u sħiħ u li nagħtu iktar azzjoni li l-Unjoni biex nassiguraw li jkun hemm azzjoni koordinata u b'saħħitha nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, Aziz Kommissarju, u bissa il-kelma lil fisem il-Konsil Sinjura Brunġak. Grazzi, onorevoli membri tal-Parlament. Jiena segwejt b'attenzjoni kbira dan id-dibattitu smajt ukoll mill-Kummissjoni. Nieħu l-opportunità biex nerġa' nafferma l-importanza li l-Presidenza qed tagħti fuq dan il-ħassil ta' flus u nħares il qudiem ix-xogħol kontinwu tagħna fuq dal-kwistjonijiet. Il-Presidenza tibqa' eh, lesta li tiddiskuti fuq dan is-suġġett kif kemm jista' jkun u skont il-bżonn. Grazzi ħafna, Aziza Ministru. Mela dan id-dibattitu issa jinsab magħluq. Kollegi, għandi xi avviżi x'nagħmel. L-Onorevoli Danti tella mill-grupp ta' l-SNDs u issa mar fi New Europe b'effett mit-13 ta' frar ta' dis-sena ovvjament it-tieni avviż, kollegi. Nitlobkom kjoġobkom, kollegi, kollegi. Kollega Gigol Dukaras kjoġobkom, grazzi. Il-grupp Renew Europe ikkomunika mal-Presidenza xi deċiżjonijiet li jibdlu l-kompożizzjoni tal-Kumitat u Delegazzjonijiet dawn eh, huma bseħħ mit-13 ta' frar Mela, issa l-agenda titlob eh, id dikrazzjoni mill-Kunsill u l-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni umanitarja tar rifuġjati fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Bħassoltu għandkom iż-żewġ mezzi ta' keġ biex titolbu keġ di jew tużaw il-sistema elettronika jew dik standard l-istruzzjoniet huma disponibbli kif taf-soltu fil-bibien tal-emiċiklu. Mela nati l kelma lis-Sinjura Nikolina Brinjak. U skużani jekk minix nippronunċja l-kunjom. Imma s-servizzi ma tawonix il-mod kif nippronunċjah. Eżis membri t-tini darba din taħt il-prezenza tagħna li għandna opportunità li ndiskutu s-sitwazzjoni is-sitwazzjoni umanitarja ta' rifuġjati li qegħdin fil-frontieri esterni. Dan juri l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti fuq il-kwestjoni. Il-Presidenza tagħna qiegħda tħares b'attenzjoni bin qrib fejn lej is-sitwazzjoni anke u f'dan is-semestru. Fl-sena l-oħra in numru totali ta' sim li kien hemm fuq il-frontieri esterni kien estimat 139,000 li huwa 6% iktar minn dak li kien hemm fis-sena ta' qabel 2018. Imma waqt li ċentru tal-Mediterran rat naqis ta' 40% qabel ma' 2018 dawk li waslu min-naħat bir-rotta tal-Vant żdiedu ġimilom. Is-sitwazzjoni fuq il-Gżejjer Griegi hija ta' tħassib kbir kif aħna notajna fl-aħħar dibattitu fil-29 ta' Jannar fil-plenarja. Lat ta' nies preżenti fil-Gżejjer tal ġew huma iżet minn 42,000 migrant. Din hija eskalazzjoni li aħna wasalna f'dan in-nur daqshekk koli il-gvern Grieg qed jieħu miżuri konkreti biex jintejbu biex jitib is-sitwazzjoni ħabba strateġija nazzjonali ġdid bilan li jipproteġu dritt jibbix jipproteġi u li għandhom id-dritt l minorenni biex jiġu protetti u biex jaslu fit-terra ferma. Is-sena l-oħra aktar minn 35,000 migrant ġew trasferiti u daw trasferimenti issuktaw. Pass maġġel fil-bidu ta' din is-sena. Dawk li waslu f'mirrotta li semmejna tan-naħa tal-vant iżdiedu fl-2019 kien hemm iżjed minn 40,000 eh, sim illegali mill-minata frontieri fuq il-Balkani tal-Levant li dan ifissru 40% żieda mas-sena ta' qabel 2018. Bil-bidu ta' din is-sena pressjoni fuq din ir-rotta naqset anke minħabba kundizzjonijiet ta' xitwa. Il-pressjoni tkun għolja il-Presidenza ħat is-sokta tagħti jiżiet eh, attenzjoni lis sitwazzjoni migratorja speċjalment fir-reġjun tal-Balkani b'attenzjoni fuq Bosnia Herzegovina biex nassiguraw protezzjoni kif suppost fuq il-popolazzjoni migranti li n-Nazzjoni Uniti u li NHCR eluf kbar preżenti f'din in-naħa tal-Ewropa. Il-problemi għat ta' sfida, imma fl aħħar ġimgħat kien hemm xi żviluppi eh, pożittivi dwar il-kapaċitajiet ta' kif nirċievu il-migranti. Fit-tlieta ta' frar kien hemm laqgħa mal-Ministru ġdid tas-Sigurtà tal-Bosnja u l-Ministri ftehmu biex isaħħu l-kooperazzjoni f'ċerti eh, punti importanti proċeduri, implementazzjoni ta', ta petrols imħalta u appoġġ l-Repubblika tal-Kroazja u fil-petrolling tal-frontieri. U bin sar bilu kol għal-kooperazzjoni biex nissiltu kontra il-retikolati ta' traffika ta' bnedmin. U dak kien fl-24 ta' jannar f'Zagreb Il-Ministru ikkommenta li eh, hemm elf gwardjan fuq il-kosta biex nintejbu l ġestjoni ta' dawn il-frontieri. U kien hemm personal illi, illi ddaħħal biex jgħin fl-azzjoni umanitarja ta' dawn in-nies. L-Unjoni Ewropea tkompli tappoġġa u tgħin il-Bosnia Herzegovina E, f'dak li għandu xaqsam ma' sigurtà ta' minorenni kollha, specialment dak vulnerabbli waqt li fl-istess ħin nippruvaw nsibu soluzzjoni iktar fit-tul. Nissuktaw ukoll nappoġġjaw l-imsieħba kollha tagħna fil-Balkani tal-Punent l-għana ħari tagħna tal-isforzi tagħna u għalli nassiguraw li l-flussi ta' migrazzjoni mal-frontieri tagħna jkunu ġestiti tajjeb u l-migranti jaraw rispett tad drittijiet tal-bnidem tagħhom nejnu naħdmu pass pass mal-gvern Grek biex inġibu tibdil eh, strateġiku u dan għandu jkun ukoll eh, bil-proċeduri ta' ritorni. Ir-rata ta' ritorni ilha għal ħafna żmien u baxxa ħafna. Il-pjan tal-gvern Grek huwa biex jirritorna 10.000 migrant e, sa' tmiem dis-sena hija figura ambizzjuża però tista' ssir. U titlob ukoll kooperazzjoni mat Turkija biex nassiguraw li s-sitwazzjoni tkun ġesita tajb u importanti wkoll il-imsieba tal-Balkani tal-Punent ikun hemm kapaċitajiet ogħla ta' kif jiġu e, riċevuti l migranti biftejmit ukoll ta' ritorni ma' pajjiżi terzi u politika ta' ritorni. Aħna lejna lesti li nassistuhom f'dan id-dawl bil-dan id-dawl bil-mezzi bil-mezzi kollha possibbli u li għandna f'idejna. E, kien hemm ukoll fin isfel tal-Mediterran e, problemi fil-konflitt tal-pajjiż tal-Libja. l-istat ta' rifuġjati fil-Libja ġew monitorati anke min Nazzjonijiet Uniti u mill-UNHCR. L-Antana huwa li nwettqu ritorni volontarji lejn il-pajjiżi ta' oriġinu ta' oriġini u nagħtu għajnuna. Dan jgħid f'livell impressjonanti li UNHCR jgħid qed jaħdmu fuq evakwazzjoni ta' miżuri ta' tħassib anke dak li għandu x'taqsam ma' Rwanda jew f'pajjiżi oħra ta' riċeviment. Daw daw għandu bżonn l-appoġġ iktar tagħna, speċjalment dak li għandu x'aqsam mal-Libja biex nagħlaq nixtieq nisħaq għal darb'oħra